Nixtieq niftaħ is-sezzjoni u għandna l-ewwel punt tal-aġenda li huwa rapport ta' sinjura Geringer de Odenberg li jitkellem dwar uh, tfassil tal-liġijiet, tfassil aħjar tal-liġijiet. Mela, naddu għal rapporter. Sinjura għandek sitt minuti jgħid il-President tista' titkellem f'żewġ partijiet eh, erba' minuti għall-ewwel parti u żewġ minuti għat-tieni parti. Però jekk trid titkellem is-sitt minuti f'daqqa tista' tagħmilha issa. Iż-żewġ minuti propjament qegħdin biex tirrispondi għal dak li jgħidu l-kollegi. Għandek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, President. Il-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa wieħed li jippermettilna illi noħolqu liġijiet eh, fuq livell eh, tajjeb il-liġi tkun trasparenti